kollox kem jistajkun biex iżommu l-ideali ta' kull ta' ġammone li huma l-istess ideali għal daw kollha li ħobbu il-paċi u solidarjetà. Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna, President tal-Kommissjoni, Sur Barroso, għanna punt ordni sur Riberi Krastro. Sur President, grazzi ħafna. Nishti